fi frar bil-kummenti tagħna sabiex bekk fl axar mill-aħħar nkunu aktar effettivi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Beres u dan item dan id-dibattitu fuq dan il-punt fuq l agenda u il-votazzjoni ser isseħ għada fl-offsenar. U issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u dan huwa dibattitu kunġunt fuq l-istrumenti finanzjari u naħseb ser naqbes minn noqgħod naqra l-istrumenti kollha finanzjari skont kif għandkom fuq l-aġenda, għandkom kollox mitu fuq l-aġenda u nistieden lil kollega il-President tal-Delegazzjoni tal-Parlament tal-Konċiljazzjoni Sur Vidal Quadras biex jieħu l-kelma għal erba' minuti. Grazie, signor President. Grazzi, President. Wara ħafna negozjati diffiċli, il-Parlament, id-delegazzjoni il parlament id delegazzjoni tal parlament għal dil konċiljazzjoni qabel, anzi qablet, biex intemmu eh, eh, daw in negozjati fil-25 ottubru maġġoranza kbira. Samir bidunet tal-kumenti tijaj, nir-ingrazzja il-kollegi parlamentari tijaj, specialment it-tim tal-negozjati għad dedikazzjoni minn tagħhom kif ukoll għall-Kunsill għall-attitudni miftuħa ikolli ngħid bħala ċemen ta' delegazzjoni illi il-riżultat l-eżitu huwa ta' sodisfazzjon għalina għal-Parlament aħna kellna dimna sfida politika illi kienet intellettualment interessanti ħafna u kien interess u kien interessanti wkoll kif naslu għal biex niftehmu dwar it-trattat aħna minna dabbi li daħħalna l-elementi iktar importanti tal-istrumenti, l-anijiet, l-objettivi, l-eżitu mistenni kif ukoll id designazzjoni ta' fondi taħt il-proċedura. U dit poġġi l-Kunsill u l-Parlament e- e- fegwaljanza. Li dit nisħaq huwa li il-Kummissjoni saħħet ħafna il test ta' dekjarazzjoni minn tagħha ta' dawn l-atti daqshekk e- delegati, dawn id-delegati, fi għal-futur b'mod ċar. Hemm punt ieħor li nixtieq nisħaq fuqu li huwa dikjarazzjoni politika minnaħa tal-Kunsill dwar l-użu ta' atti delegati eh, f'dak li għandu xesam ma' strumenti budgetari futuri għal azzjoni esterna eh, li fih il-Kunsill qed jintrabat biex jiffaċċjhom kif suppost wieħed mill-linji ħomor tal-Kunsil bidu huma eh, irreżistewa imma mbagħad ċedew. Issa dwar l-istrumenti infushom. L-istrumenti tal-istrumenti ta' pajjiżi industrializzati irnexxielna li ndaħlu fl-annes l-ekim seħa resource thresholds li jum u l priorita dwar l izbal ġeografiku biex niftemu. Aħna konna ċari fil-kriterji u dwar distribuzzjoni ta' risorsi f'koll il-metodoloġija li għandna nużaw għal kalkolu ta' dan biex nevitaw li jkun hemm ċerti dispożizzjonijiet arbitrari minn minnaħa waħda illi ma jkunux suġġetti għall-iskrutinju parlamentari. President, nifhem li kien hemm wieħed mill-punti f'dak l-istrumenti li fih il-Parlament ma rnexxilux li l-opinjoni tiegħu tiġi rispettata Imma fl-aħħar tal-ġurnata xi tfisser konċiljazzjoni? Konċiljazzjoni tfisser li li wieħed iċċedi naħa u jirbaħ oħra. Ma jistax ikun illi jgħaddi kollox minn naħat ta' waħda mija fil-mija u l-Kunsil kellu kull dritt illi jagħti is-sem tiegħu f'dil konċiljazzjoni. Nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt illi li kieku l-Parlament ma kienx ma adottax dal-istrument għal beneficju tal-pajizi li ma jisportawx kien ikun kien se jkun hemm konsekwenzi serji fuq id deċiżjoni. Kien ikun hemm kanċellazzjoni tal-programmi u kontrarju għal dak li qalu xi kollegi jien naħseb illi konna onesti memx iktar flus imkien biex ikopru dawn il-programmi, iġifiri, edin dawn huma setturi vulnerabli ħafna f'dawn il- huma setturi li jkunu jkollhom konsegwenzi korroħ bid-deċiżjonijiet tagħna u daw jinkludu wkoll eh, l-eżiti politiċi. Dawn Eh, anka dak li għandu xaqsam eh, mal-punt eh, mal-pozizjoni li ħa il-World Trade Organization biex nagħlaq hawnhekk President bħala parti mill-kontribuzzjoni mil tagħna għada aħna sene se neġixxu b'mod konsistenti dwar iftejim. Allura jiena nirrakkomanda bħala President ta' tim konċiljazzjoni minnaħat tagħna u għalli din il-Kamra għada tagħti l-appoġġ tagħha f'dak li għandu samma mal-ftehim ta' konċiljazzjoni. Grazzi President. Grazzi lilek. Issa ndur fuq ir-rapporters dwar dan il-dibattitu e, konġunt u nibda bis-sur Görens li għandu erba' minuti. Fidejk, is-sur Görens. Grazzi, sur President ir-regoli fuq il-miżuri li jakkompanjaw il-produzzjoni tal-banana huma dawn l-ewwel għandek kooperazzjoni u mbagħad għandek kooperazzjoni istituzzjonali li ovvjament eh, da fis-setat ta' kodeċiżjoni li għandu l-Parlament. Di mhix problema huwa l-aspetti istituzzjonali fejn aktarx l-opinjoni tagħna huma differenti. Allura, kif jista' jkun ma nistgħux nieħdu dir-regolament tal-miżuri li jakkompanjaw il-distribuzzjoni ta' il il-produzzjoni tal-banana fit-trattat, speċjalment fit-trattat tal-Lisbona l-Parlament Ewropew minista l-qudiem għandu eh, setat ugwali mal-Kunsill dwar l-approvazzjoni ta' prioritajiet strateġiċi fil-programmazzjoni ta' fondi Ewropej li jinkludu kol kooperazzjoni. Jiena bħala rapporteru u skont il-deċizjoni tal-konferenza tal-presidenti li t-tiedet fil-komitat tal-izvilup u fil-delegazzjoni, fil-dan il-delegazzjoni tal-konċiljazzjoni tal-Parlament Ewropew, kull meta kena trialogu mal-Konsillu mal-Komissjoni, provajt eh, nirrispetta dawn iż-żewġ linju ħomor l-ewwel li aħna ma nċedux fuq igwaljanza fuq trattament igwaljanza mal-Kunsill f'dak li jiġi għandu xaqsam mal-budget u t-tieni mem lebda mot li aħna ħanċedu il-prerogativi ta' skrutinju tal-Parlament Ewropew u għax dan inkella joħloq preċedenzi <coughs> serju ħafna għal-futur il-riżultat allura huwa li jkollna żewġ reazzjonijiet differenti. Għandek maġġoranza tal-delegazzjoni li votat eh, għal-kompromess kif jiena eh, sottomejna ma kien hemm minoranza pjuttost kbira li maċċettaġ dan. Allura jiena bħala rapporteru bħala demokratiku jiena nirrispetta l-maġġoranza ma jidispeċini li ikolli ngħaddi dan ir-riżultat lilkom l-apprezzament tiegħi stess għall-etika parlamentari ma tippermettilix li li li najt xej dwara ma fl-istess ħin nista' ngħidilkom illi personalment jiena nara li ma kienx ma kienx eżitu sodisfaċenti xej. Jekk il-kompromess ma jiġix adottat mill-Parlament għada dan se joħloq preċedent sfortunat ħafna fil-kuntest tal-proġett BAM, il-Parlament Ewropew qed jiġi qed jingħata biss dritt tal-informazzjoni dwar għażliet strateġiċi min-naħa tal-Kummissjoni mingħajr seta mingħajr vuċi dwar kif ħajntefqu design miljun. Design miljun din qed ssir fuq eh, bażi ta' proposta minħata tal-Komissjoni biss għanna għedin morru pass lura fit-trattat tal-Lisbona u għanna t-tini pass lura tad-deċizjoni tal-ewel ta' Diċembru tal fejju disa meta ditta tad-daħlet fis-seħ sal-2009 l-Parlament Ewropew bi proċedura negattiva seta kellu dritt illi jieħu jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni u da kien iwaqqa fil-proċedura kollha. Dan madux jeżisti l-Parlament Ewropew kif issa tneħħietlu min-naħa tal-Kunsil tneħħietlu dritt ta' skrutinju il għaliex il-Kunsil ħa e, deċiżjoni arbitrarja dwar il-miżuri f'dak li għandu xasam l-industrija tal-banana. Mela, dan huwa l-artiklu 291 illi determina eh, deċiżjoni tal-Kunsil hawnhekk qegħdin nieħdu allura żewġ passi lura. U għalhekk il ma nistax nivvota favur dan ir-rapport għalkemm nammetti illi dinja deċiżjoni diffiċli ħafna biex nieħu imma jiena lest illi nieħdu nieħu din id-deċiżjoni xi ma nixtiex li nikkontribwixxi ma' dan il preġident daqshekk ikraħ għal negozjati futuri dwar is-setat tal-Parlament meta niġu dwar il-budgets fuq eh, policies, eh, policies eh, barranin. Is-sur Schulz għal erba' minuti. Sur President, Sinjuri, nixtieq inkopri dan il meta kontet inkopri dan dossier ma konċet tistenna illi nara għal iktar minn sentejn. E, Fl-Unjoni Ewropea f'dak għandu jista samma jimsieħba u anka bħal ċittadini il-negozjati u l-kontenut u l-istrumenti infushom messu kien possibbli fi żmien xarejn naslu għal kompromess. Imma li ġara huwa li bid-delblat delegati li ħarġu minn Lisbona u ħafna xi stati membri kbar ma rridux, anzi ma ċettawx illi kun hemm skrutinju minn tal-Parlament Ewropew. Il-Kunsillu l-Parlament Ewropew qablu eh, sa minn stadju bikri illi l-istrumenti finanzjarji b'kooperazzjoni ma' pajjiżi industrializzati għandhom jinbidlu. <clears throat> U aħna xtaqna li mmorru li l-in il-fuq minn 300 miljon. Skambi, xen ta' xienza, ċetra, e- e- enerġija riċiklabli li tiġi mġedda, kif koll e- SMEs u ftejmiet ta' ta' negozju skambjat daw tneħħew kollha. U permezz tal-MFF eżistenti ma kienx possibbli għanna ammont zaħir ħafna li jista' jiġi investit. Din hija ta' ħasra kbira. Għax allura nistgħu ninfasizzaw biss dawk il-proġetti li ma għawx taħt id-definizzjoni ta' ċerti miżuri ta' żvilupp. Pereżempju, studenti eh, għall-Asja u l-Amerika Latina. Permess ta' regolament il-ġdid u għacċar li dan huwa dina kwistjoni ta' bażi ġeografika u hemm ħafna potenzjal fija din li nidwiħet jiddeċidi għal kem u għal xiex din dan il-flus dan il-flus ekstra għandhom jiġu dedikati. Għanna mal-5% tal-flus tal-flejjes edin fl-idejn għal diplomazija pubblika li fisser dan huwa li flimkien ma' soċjetà ċivili fuq il-bażi eh, tal-fundamentali eh, tal-Unjoni Ewropea għandek 20% li qegħdin hemm biex nipromuovu drittijiet bejn iċ-ċittadini u bl-investimenti ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw. Anka per eżempju mobilità iżjed fost l-istudenti dan ifisser eh, networking f'numru ta' zoni speċjalment <coughs> dawk soċjali. U anka li nifukaw fuq l-SMEs, li nikkonċentraw fuq pajjiżi partikolari illi għandhom stand livelli pjuttost baxxi u nipprovaw anka innaqsu l-emissjonijiet anka b'kooperazzjoni mas settu tal-enerġija aħna niddependu u ridna niffukaw fuq l-enerġija li tiġġedded meta niġu għal metodi ta' kontroll u l-korpi il-flus ma jistawx jintefqu biex għal kavet għal kumpaniji ta' telefon ta' telefon fl-Amerika u postijiet oħra. Naħseb din hija ħaġa tajba u hija importanti, hija taħtieġa biex biex <coughs> nosservaw il-bażijiet il-prinċipji bażiċi li m'għandhomx jiġu sagrifikati bl-ebda mod. Għana irridu jkollna stampa ta' konsistenza mal-policies differenti, per eżempju, li niġġieldu l-kriżi tal-ikel. Aħna fil-parlament noqogħdu kawti ħafna fuq dan unħossu li hemm il-ħtieġa għal ħtiġijiet ta' rapportar għal kummissjoni u provajna naslu għal dan. Aħna ridna naraw eh, pjanar multianwali minħa tal-Komissjoni li jfisser li il-regolament jkun implement b'mod il l ikollhom verament il-benefiċċji. U dan hija fuq il-karta milli fuq affarijiet oħra. Aħna għandna rwol bħala kodeċiżjoni għandna dritt tal-vito u dan irridu nużaw għaliex aħna irridu naraw il-beneficjari jirċievu dawk il-flus li jħaqqhom jieħdu. Imma għandna ċerti affarijiet f'moħħna b'dan u, jiena jina naqbel ma' rapporters li għanna nġildu għal daw id-dritti demokratiċi biex nimxu l-qodim. Grazzi ħafna. U issa l-Sinjura Gall. U għandek erba minuti, Sinjura. <clears throat> Grazzi ħafna. Kummissarju, eżis kollegi, il-kollegi tijaj diġa qalu illi kienu sorpriżi ħafna li negozjati għan juru resistenza konsiderevoli kontra id-dritt tal-parlament li jeżerċita skrutinju demokratiku issa. Aħna l-kol konna sorprizi illa fejt marru f'dik it-triq. ħadd minna rapporters ħaseb illi ħanaslu saw. Imma għalmenu għanna l-opportunità biex niddiskutu dan is-suġġett qabel ma nivvutaw għalih. Fir-rapport dwar l-istrument finanzjarju jina kontattif u nixtieq ngħid li dal-istrument għandu l-intenzjoni li jipromuovi id-demokrazija, drittijiet tal-bniedem u d-dritt tal-liġi u anka kontra il-pjena tal-mewt u biex nassiguraw il-NGOs ikunu jistaw jiġu mejjuna fl-attivitajiet minn tagħhom fost stati mem fost pajjiżi li mhum stati membri fuq il-punt li diġa semmejt. Aspett wieħed importanti huwa li l-Parlament għandu drittijiet ta' kodeċiżjoni fuq da' kwistjoni daqshekk importanti u ovvjament huwa importanti ħafna dwar il-kif aħna nużaw daw l-istrumenti. Fl-ewwel qari aħna wasalna għal ftehim dwar il-kwistjonijiet sustanzjali per eżempju ftemna li l-NGOs hemm bżonn jiġu mejjuna u appoġġjati u fiż-żewġ qari ta' wara aħna konna konċernati fuq id-dritt ta' skrutinju ta' dan il-Parlament u fil-fatt dan kien moment simboliku ħafna. Għaliex, għax aħna ridna nuru illi l-Parlament Ewropew issa għandu rwol iktar importanti mill-2009 l law irnexxielna naslu għal ftehim fost l-istituzzjoni tu nixtieq hawnhekk nirringrazzja għal daw kollha involuti fin-negozjati għal dan. Aħna l-kol nafu illi f'kompromess inti trid tipprova tasal mal-xewqat tal-parti l-oħra ma minkejja dan jiena nħoss li aħna morna pass il qudiem dan huwa storja ta' suċċess kemm għall kunsil kif ukoll għall parlament u fil-futur mal-Kunsill aħna nistgħu nieħdu deċiżjonijiet konġunti fuq il-pjanar strateġiku, allura jina kuntent fuq dan il-ftehim, naħseb da se jisaxħax is-setat u l-pożizzjoni ta' id-deċiżjoni tal-Parlament u il-qal qoddim u importanti meta nitkellem fuq demokrazija u drittijiet tal-bniedem illi aħna inkunu attivi f'dan ir-rigward. Imma Di mhijiex sempliċiment storja dwar fiduċja bejn, bej l-istituzzjonijiet Ewropej meta nivvotaw. Dinja verament kwistjoni ta' tħassif ta', ta tielet dinja u nixtieq nappoġġjom u indaħluhom fil-iżvilupp ta' daw l-istrumenti finanzjarji. Nispera li tagħtu l papi poġġ. Grazzi ħafna u s-sandur għas-Sinjura Barbara Lockbiller u inti sinjur għandek erba' minuti. Grazzi. Bħala kora portetta tal istrument jien ukoll nixtieq nibda billi nitkellem dwar il-kontenut it-tibdil mill-istrument kurrenti li għandna bħalissa jagħti l-possibilità li b'mod eċċezzjonali nkopru l-ispejjeż min-naħa tal-NGOs fl-implementazzjoni tagħhom ta' programmi u proġetti. Dan huwa taħtieġa biex inżidu l-flessibilità tal-istrument u anka minħabba illi numru kull ma jmur jiżdied ta' gvernijiet mhux qed jaċċetta ċerti attivitajiet ta' NGOs u allura jpoġġi pressjoni fuqhom u allura jneħħilhom il-libertà ta' manuvra. Fġieħ il-demokrazija aħna jiena ikolli ngħid li dinja xejra pjuttost li tħassibna u hemm bżonn li nagħmlu tibidla fija din jina konfidenta u għandi fiduċa li din il-kompromess iwassal għal strument futur tajjeb għad demokrazija li jibda mill-2014 sa' 2020 u li aħna dal-waqt se jinirċivu minnaħat tal-Komissjoni proposta. Verament, bħala riżultat tan negozjati tagħna l-Komissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-Budget Ewropew għall-2020 unikwota il-baż legali futur għal istrumenti differenti li nipproponu l-użu estensiv ta' eh, atti delegati biex natu lokal iktar flessibilta fil-ġestjoni tal-politiki eh, fil fi żmien tal-budget waqt li aħna nieħdu kont ta' dak li qed jgħidulna l-istituzzjoni oħra timim il-kwotazzjoni. Did dikjerazzjoni u kol ġit eh, maqbula f'dak li għandu xaqsam ma l-atti delegati f'dak li għandu xaqsam ma eh, eh, affajt esterni għal-futur, f'dak li għandu xaqsam ma istrumenti dwar il-pajjiżi terzi u da għandu x'jaqsam b'mod partikolari għad-demokrazija u għad-dritti tal-bniedem. Aħna wasalna fiftejim mal-Kunsil biex niddeċidu fl-imkien fuq l-iktar partijiet strateġiċi tal-istrument, oġġettivi, prioritajiet, allokazzjoniet finanzjari u ir-riżultati l wieħed jistenna. Da jfisser il-Parlament se jkollu iktar seta fuq li kemm flus imorru fuq li ma parti ta' dritt eh, tal-bniedem fl-istrumenti futuri, per fil-passat. Il-Parlament kien igerger illi memx fondi li jmorru għall-attivitajiet ta', ta e, e, e, drittijiet tal-bniedem issa nittamaw permess tal-atti delegati fil-strument futur ikun hemm iktar ikun hemm l-ikbar flessibilità possibbli bl-iktar natu prioritajiet lil dawn il-punti. Atti delegati ħajamluha possibbli għalina li jkollna sej mhux biss dak li għandu x'jaqsam mal-istrument u l-tfassil ta' regolament kif għandna issa, imma fuq eh, fuq anka fuq l-istrateġiji multijannuali. Allura dan iktar ipoġġi seta fuq l-istrument. Fl-aħħar aħna wasalna l-fej ridna, ridna f'darram ta' negozjati, imma minn forsi ma wasalniex bizzejt imma minna aktar eh, determinati biex inkomplu biex xogħol li hemm għalina f'jannar. Grazzi. Eh, Grazzi. Issa l-aħħar Rapporter, l-Onorevoli Mitchell, erba' minuti. Grazie, President. Il-proċess ta' konċiljazzjoni wassal għal xi vantaġġi u xi punti ta' tħassib għal Parlament. Kien hemm bosta kwistjonijiet dwar il-poteri li nataw lill kummissjoni fl-implementazzjoni tal-programmi. Jiena sodisfat li qed narrejna sitwazzjoni fejn il-Parlament Ewropew u il-Kunsill qed jiddeċidu flimkien dwar deċiżjoni strateġiċi importanti din hija xi ħaġa pożittiva. Jiena konxu illi n-negozjati kienu diffiċli, kienu komplikati l-iktar minħabba il-Kunsill ma kienx attiv. Ma milx kontra proposta lanqas waħda fid-diskussjonijiet. Il-Parlament kien qed jagħmel konċessjonijiet fl-interess tal-pajjiżi benefiċjarji uħut mill-membri tal-Kumitat tal-Iżvilupp, ir-rapporter, jikludi il rapporter is-Sur Gorens, iħossu illi l-aħħar marbut ma' regolament tal-BAM ix aċċettabbli. Laqas f'termini legali u lanqas f'termini politiċi. Jiena nixtieq ngħid illi il-membri tal-PPE ta' Deve taw importanza kbira li sessjoni numru 2 tar rezoluzzjoni leġislattiva dwar regolament bem b'mod partikolari l-aħħar sentenza li qed nikkwota tgħid illi r-riżultat ma jwaqafx preċedent għal negozjati fil-ġejjieni. Wara l-istrument finanzjarju wara l-2013. Jiena nittama illi il-Parlament jitlob illi din il-kundizzjoni tiġi mħarsa fin-negozjati kollha tagħna fil-ġejjieni. Jekk din il-klawżola ma tiġix imħarsa, il-Parlament ser ikun qed iċedi poteri ta' skrutinju fuq strateġiji tematiċi importanti. Il-kwistjoni fundamentali fuq il-demokrazija u rispetta tratta l-Lisbona huma żewġ prinċipji importanti hawnhekk u għalhekk jiena nappoġġa it-tħassib illi esprima is-Sur Gerens Dan qed ngħidu fil-preżenza tiegħek, Onorevoli Viċi President, wasal iż-żmien illi President ta' dan il-Parlament jgħid illi hemm bżonn ta' reviżjoni interdipendenti indipendenti ta' rwol illi suppost għandha il-Kummissjoni bħala broker onest jagħti tiżgura illi l prinċipi illi jinsabu fit-trattat approvati min-nies tal-Ewropa jiġu imħarsa għaliex hekk suppost isir, iżda jien għandi dubju tiegħi illi dan huwa l-każ. Aħna minna progress f'dak li għandu x'jaqsam l-finanzjar tal-programmi ta' żvilupp 36 miljun 26 miljun persuna tifel u tifla kienu qed imutu issa naqqasna l-21 miljun sal-2050 popolazzjoni tad dinja ser tiżdied b'aktar minn 2 biljun persuna u 90% tagħhom ser jitwildu fid-dinja li qed tiżviluppa. ma rridux inkunu altru egoisti, rridu nkunu altruisti għaliex inkella ser inħajju, ser inħallu wirt ħażin ħafna li tfal tagħna. Irridu nisqu dwar l-importanza illi insegwu din il-kwistjoni. Neħtieġu effiċjenza, neħtieġu politika koerenti f'rigward tal-għajnuna. Iżda jien nixtieq ngħid dan, dan ser jiġri biss din l-effiċjenza, din l-effettività Din il-koerenza ser isseħ biss jekk ikun hemm trasparenza u rendi kont ta' dak li wieħed jagħmel. Dan huwa il-Parlament tal ewropa Aħna il-Kommissjoni ma rrispettatniex kif suppost jina dom sentejn u nofs biex ninnegozja id-DCI minħabba l-approċ u l-attitudni tal-Kommissjoni. Jekk il-Kummissjoni ma turix l-istess spiritu, l-istess prinċipji ta' trattat, il-President tal-Parlament irrid jiżgura illi huma jagħmlu iħarsu l-prinċipji tagħna, irridu niddefendu lil nfusna kontra kull tip ta' intħil. Grazzi, Sur President. Jekk il-Kummissjoni tkun neutrali fil-konċiljazzjoni, inti ma jkollokx parti daqshekk importanti hawnhekk iżda xorta waħda l-Kummissjoni issa. President, eżis membri. Id-dibattitu illum dwar l-istrumenti ta' finanzjar jew l-azzjonijiet esterni qed jurina li wasanna fl-aħħar ta' proċess ta' sew diffiċli u dwar pakketta emendi importanti. Il-Kummissjoni għamlet l-ewwel proposta ta' f'April april 2009 dan kien jinkludi proposti li nżidu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U għalhekk ħloqna l-ACI Plus. Bek ser inkunu nistgħu nagħmlu attivitajiet partikolari magħhom illi ma kinux jikkwalifikaw bħala għajnuna ta' żvilupp uffiċjali. Il-Kummissjoni wkoll għamlet proposti biex ikun hemm miżuri biex jakkumpanjaw il-patt fil-taħdidiet kummerċjali ta' Ġeniva WTO dawn huma dwar il-pajjiżi illi jipproduċu il-banana u għalhekk għandna il-BAM, il-miżuri ta' kumpanjament tal-banana. Għada wara sentejn ta' negozjat il-Parlament ser jivvota dwar pakket ta' emendi fir-rigward ta' l-istrument tal-iżvilupp, l-istrument ta' drittijiet tal-bniedem u l-ACI Plus. Il-Kunsill diġà approva il-kompromess fil-konċiljazzjoni. Il-negozjati kienu jindirizzaw kwistjonijiet komplikati li konċernaw il-ħidma tal-Unjoni Ewropea wara Trattat ta' Lisbona. Kien hemm differenzi fl-opinjoni bejn il-Kunsill, Parlament, Kommissjoni tħoss illi ksibna bilanċ fil-kompromess tagħna. Il-Kummissjoni b'mod partikolari kollegi Catherine Ashton u Andis Plibargs iridu għalhekk jarfu l-isforzi taż-żewġ naħat f'dan il-kompromess illi inkiseb. Grazzi għal viċa President Fidel Quadras u l-membri tat tim tiegħu u kol grazzi għal presidenzi li kien hemm wara xulxin aħna sibna dan il ftejim taħt il-presidenza Pollakka. Jekk Sinjuri, dan il-pakket ma jistax ifalli. Kiku ma kenniex dan il-kompromess, jekk ma jkonniġ dan il-kompromess, din tkun daqqa ta' ħarta kbira għall-Unjoni Ewropea bħala negozjatur fil-kummerċ kredibli u bħala wkoll imsieħeb kummerċjali li wieħed jista' jafdaħ. Irridu nagħmlu kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna strateġiċi u għalhekk il-Kummissjoni tilqa' il ftejn illi ikopri il-perjodu il perjodu minn issa sal-2013. Dan il-kompromess jippermetti biex il-Kummissjoni tibda mill-ewwel timplementa il-budget għall-inizjattiva ICI Plus u l-inizjattivi marbuta mal-esportazzjoni tal-banana u għalhekk il-Kummissjoni hija grata għal budget li emenda 6-2011 li qbilna dwaru fit-18 19 ta' Novembru bejn il-Parlament u l-Kunsill. 13.4 miljun euro għal miżuri ta' kompaniment tal-banana dan l-ammont addizzjonali jfisser illi nistgħu nibdew l-implementazzjoni mill-aktar fis possibbli. L-azzjonijiet illi ser jiġu finanzjati ser jitejbu l-interessi tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali u ser ikunu ukoll f'konformità mal impenji ta' żvilupp illi saru f'Ġeniva biex fl-aħħar intemmu darba dejjem din it-tilwima fih dan il-WTO dwar il-banana. Hemm bżonn ta' aktar ċarezza dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji f'termini aktar mifruxa, iżda fl-istess waqt il-proposta tħares il-pożizzjoni tal-Kunsill illi l leġislazzjoni ma tridx tinkludi allokazzjonijiet finanzjarji speċifiċi għal pajjiżi individwali u għal reġjuni individwali. Dwar il-miżuri ta' kumpanjament marbuta mal-banana, it-test ta' kompromess jinkludi tarif addizzjonali dwar dawn it-tlet kriterji li għandhom isegu għandha segwi l-Kommissjoni meta tiddetermina x'inhuma l-allokazzjonijiet finanzjarji skont il-pajjiż. Jinkludi wkoll indikazzjoni ta' kif il-kriterji sejrin jiġu applikati Dan iżid ukoll riferenza spliċita għall intenzjoni tal-Kummissjoni illi toħroġ b'deċiżjoni tal-Kummissjoni illi timplementa dwar l-allokazzjonijiet indikattivi skont il-pajjiż. Dan ser jagħti lill-Parlament u lill-Kunsill l opportunità illi jesprimu l-femit tagħhom dwar dawn l-allokazzjonijiet finanzjarji. Il-miżuri ta' akkumpanjament illi ġew mweda fih dan il-qafas tal-ftejimiet ta' kummerċ tal-banana huma importanti għal pajjiżi ACP. It-tnaqqis fit-tariffi diġà bdew deħlin fis-seħħ u l-pajjiżi ACP talbu għal dan l-appoġġ addizzjonali. Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtieq ngħid illi l fondi illi wedna lil pajjiżi ACP il-produtturi tal-banana Irdu jkunu fondi addizzjonali u ma jistawx jitneħħew mill-Fond Ewropew ta' Żvilupp. Apparti minn hekk, aħna ninsabu fl-aħħar tal-protokoll ta' żvilupp finanzjarju m'hemmx marġni ta' manuvra li għad fadlinna fiħdan dan l-istrument. Kente issa dwar l-ACI Plus, ICI Plus, hemm perċentwali minimi għatlet kwistjonijiet eh, għatlet osma importanti il sħubi ekonomika, diplomazija u l-konnessjonijiet people to people. Kien hemm limitu wkoll għall ispejjeż amministrattivi li ġie inkluż fit-test l-erba perċentwali huma inqas minn mija fil-mija u għalhekk iħallu marġni biżżejjed biex niddeċiedu dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji meta nagħmlu l-ippjanar tagħna. Dan jagħtina l-flessibilità meħtieġa biex naraw x'inhuma l-iżviluppi u l-ħtiġijiet fil-post. Fl-istess waqt, dan jippermettilna illi jiġu involuti l-koleġislaturi kollha fil-prioritajiet kollha tal-ICI Plus. U għalhekk biex nikkonkludi, President, il-Kummissjoni tinsab ħerqana biex tara l-aħħar approvazzjoni ta' dan il-pakett min-naħa tal-Parlament. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi Komissarju, issa ndur lejn il-kellima sem il-gruppi. l onrevoli Ponga, żewġ minuti. Grazzi ta' sew President. Kollegi, għada aħna ser niddiskutu għal darbohra il-kooperazzjoni, il izvilupi ta' kooperazzjoni fl il illi ser daħlu l-miżuri ta' kumpanjament għal-banana l pajjiżi ACP li jasportaw il-banana. Minħabba t tnaqqis fl-status preferenzjali dan il-budget għandu 185 miljun euro disponibbli u ser ikompli sal-2013 dan huwa importanti għall imsieħba Afrikani u tal-Karibew minħabba li s settur tal-banana għandu pis ekonomiku kbir mhux ħażin dwar l-applikazzjoni tal-atti delegati għall parlament jekk dawn ma jiġux meqjusa din hija ħasra kbira. Għaliex aħna rnexxielna nagħmlu progress għandna għanijiet ċari u tondi fit-test u l kummissjoni ħarġet b'dikjarazzjoni illi tidentifika liema metodoloġija rridu nużaw. Għandna dikjarazzjoni wkoll mill-Kunsill dwar qafas finanzjarju multianwali illi jmiss illi jispeċifika illi ser jiġu użati għatti delegati għal miżuri tajnuna esterna wara l-2013. Fir-riżoluzzjoni il-Parlament din ħaġa importanti għalija iċċara illi dan huwa każ illi ma kienx bħalu. Jiena qed niġej minn Togo Kien hemm 22 assembleja tal acp Unjoni Ewropea u jiena nista' ngħid illi l-ACP jiddependu fuqna biex insolvu din il-kwistjoni. Il-fondi suppost ġew sblokkati sentejn ilu u suppost nafu x'inhu ma l-kundizzjonijiet tal-imsieħba tagħna ACP jekk aħna dan il-punt ma nsolvux. Sitwazzjoni waħda drammatika u ma nistgħux nibqgħu nistennew iktar. Jiena ser not fuqkom il intom il-kol tappoġġaw dan it-test, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Ħawi tal-minuta. Grazzi President, nixtieq nibda billi ngħid illi aħna qegħdin nitrattaw il-legalità tar regolamenti. Ma rridux ninsew illi aħna qed niddiskutu l-10% tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Jiena għandi interess dirett dak li għandu jaqsam l-inizjattiva Ewropea fejn aħna natu flejjes lin-nies kontra r-rieda tal-gvernijiet ta' pajjiżhom. Dwar il-legalitajiet, l-Kummissarju nixtieq ngħidlu żewġ affarijiet. Jiena nappoġġa lill kollegi tiegħi l-Onorevol Lokbiler, l-Onorevol Regal fejn huma qalu illi Din hija kodeċiżjoni f'rigward tal-Parlament għad deċiżjonijiet wara l-2013 u dan jinkludi l-allokazzjonijiet finanzjarji ta' osma ta' priorità differenti perċentwali minimi din il-ħaġa trid tiġi onorata. Qabel u wara l-2014 aħna irdu niżviluppaw dialogu informali imma strateġiku importanti bejn il-Parlament u l kummissjoni dwar il-proġetti appoġġati mill-IDHR dan jista' jpoġġi friskju il-ħajja ta' ċertu nies. Aħna sibna mod ta' kif insibu bilanċ u skrutinju u nittamaw illi il-Kummissarju illejla jurina illi huwa fiduċjuż illi dan l-arranġament ser jibqa' hemmhekk. Grazzi issa l-Onorevoli Grez minuta u nofs. President, kollegi, l-atti delegati mhumiex da' seks huma fundamentali Jiena nixtieq nappoġġa l ħidma tas Sur u huwa ddefenda drittijiet tagħna skont it-Trattat ta' Lisbona. Il-ħodor fil-Parlament huma favur illi jingħataw dawn il-miżuri ta' akkumpanjament għall banana Ma rridux ninsew illi l kumpens mhux ser isolvi l problema ta' dawn il-produtturi żgħar f'dawn f'dan is-suq dinji. Iżda il-grupp tagħna huwa oppost, jopponi illi aħna ma nqisux id-drittijiet, aħna ninjoraw id-drittijiet tagħna, drittijiet illi tagħna trattat ta' Lisbona. Taħt l-ebda ċirkostanzi ma nistgħu nagħtu ċekk miftuħ lill kummissjoni jew l-Istati membri għaliex aħna għandna dritt ta' supervizjoni hawnhekk. Dawn il-miżuri jfissru illi aħna ser nkunu qegħdin ninjoraw l-istess setat illi inatawlna. Grazzi. Issa l-Onorevoli Meyer, minuta. Grazzi tassew, President. Aħna irridu narfu il-ħidma tal-Onorevoli Vidal Quadras u għamel l-almu tiegħu biex jinnegozja fil-labirinti tal-Unjoni Ewropea biex jiżgura li l-Parlament ma jiġix esklus mill-proċeduri ta' deċiżjoni fi strumenti hekk importanti bħal dawn li għandna. U importanti illi narfu illi l-istrumenti bħal dawk tal-istabilità u li IDHR għaliex id-demokrazija hija waħda universali fil-passat Mubarak Ben Ali Gaddafi. Jider biċċar li fil-passat kellna ċerti relazzjonijiet u għandna ħabta li nagħtu priorità li ċertu drittijiet tal-bniedem fuq oħrajn. Aħna ma nistgħux naqblu ma dan l-approċċ. Aħna ma rridux nipromovu ċertu drittijiet tal-bniedem fuq oħrajn. Grazzi, issa l-kellima l-ewwel Kellima l-Onorevoli Lizek, minuta. Grazzi Kommissarju, eżis kollegi. Jiena nixtieq ngħid kelmtejn u niffoka dwar l-att legali illi jirreferi għal iddh e illi huwa strument illi jappoġġa drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-pluralizmu madwar id-dinja biex aħna nkunu nistgħu nieħdu azzjoni f'sitwazzjonijiet tassew diffiċli. Dan huwa s-seklu 21 imma għadna naraw tortura, persuka l-isfruttament sesswali ta' tfal, persegwitazzjoni u oħrajn mhux ser nirranġaw l-affarijiet għal kollox b'dan l-istrument, imma ovvjament nistgħu nikkontribwixxu għall iżvilupp ta' soċjetà ċivili u l-promozzjoni tal-libertà tal-espressjoni u l-mezzi tax-xandir ħielsa u għalhekk din id-deċiżjoni għandha ħafna implikazzjoni implikazzjonijiet. Nista' nsemmi film illi l-kol ta' fudwaru, Nobody's Perfect forsi ser inkunu fil-ġejjien nistgħu insaħħu il-pożizzjoni tal-Parlament, imma llum irridu niqdew bli għandna. L-Onorevoli Gomes għal minuta u nafs. <coughs> Jiena irrit naraf illi f'dak li għandu xieqsam strument Ewropew Demokrazija u Drittijiet tal-Bniedem diġanna għandna proċedura li qed niżviluppaw bejnietna u l-Kummissjoni illi tippermetti illi ikun hemm skrutinju. Irridu niżviluppaw proċeduri li huma flessibbli u kol jiġu pubbliċizzati mid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iżda dan il-Parlament irid jibqa' ġurnat dwar l-implementazzjoni tal-proġetti u jrid jiżgura wkoll illi l-persuni fl-organizzazzjonijiet ikunu protetti. Irridu nisfruttaw aktar modi effettivi biex ma jkunx hemm ċensura fuq il-mezzi tax-xandir b'mod partikolari l-internet Issa se nitkellem dwar il-proċeduri ta' negozjati flatti delegati u f'dak li għandu x'jaqsam l-istrument DCI jiena nissieħeb mal-kollegi illi jikkundannaw it-tattika ta' rikat tal-Kunsill u l-Kummissjoni biex dan il-Parlament iċedi il-poteri illi inatawlu minn artikolu 290 fit-Trattat ta' Lisbona. Dawn huma settat illi l-Parlament ma jistax iċedihom u jrid jagħmel kontroll demokratiku ta' strument bħad DCI illi għandu potenzjal kbir biex juri l-influenza tiegħu. Ma nistgħux naċċettaw it-teddid illi ninjoraw l-impenji illi għamilna fil-miżuri tal-banana. Dan mhux ser jaħdem u l-Parlament mhux ser iċedi setat bħal dawn. Es Kollegin Kolaska-Bobinska für zwei Minuten. Thank you very much, uh, Mr. President, Mr. Commissioner. I very much regret mm, that the Parliament... Grazzi, President Komissarju, jena dispieċini li għana ma stanix defendu bisħiħ il-pozizjoni tagħna fin-negozjati mal-Konsil mal-Kommissjoni. Jena nappoġġa l-pożizzjoni li l-Parlament se jkollu ktar il-qudiem iktar rwol uh, fuq uh, kif juża strument tal-finanzjament mandomx ikunu gruppi ta' ħidma fil-Kummissjoni illi jiddeċidu fuq din eh, dan il-kustanijiet importanti minkejja dan kollu jiena ser nivvota favur tal-istrument Ewropew għad demokrazija u drittijiet tal-bniedem għaliex jiena nemmen li dan il-programm huwa importanti wisq biex eh, tawlu aktar. Aħna rridu naħdmu lejn aktar demokrazija fil-Belarusja, fl-Iran, fil-Ukrajna. Sur President, aħna issa jridu inkabru eh, l-azzjonijiet tagħna fil-dan eh, il-dan eh, dimensjoni. Aħna rridu noħolqu dan il- rigal lejn il-demokrazija Ewropea. Biex dawn ikollhom dan ir-wirtu issa dan huwa il- l-żmien li nagħmlu dan, jekk naqdu dawn iż-żewġ strumenti, ir-rwol tal-Unjoni Ewropea biex ġibu fid-dinja demokrazija se tissaħħaħ grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Kolaska-Bobinska. Es folgt Herr Kollege für zwei Minuten. minuti. Chair, kollegi. Il-kollega Tiz Berman ma setax kun fosna għal rżinit personali iżda naħseb li jaqbel bisihmijaj fuq din l-analizi. Il-konċiljazzjoni fuq dan il-pakket leġislativ kien twil u frustranti iżda riżultati fuq li IDHR u l-ICI Plus kienu sodisfaċenti iżda xorta għadna l-bot minn insolvu kwistjonijiet tal-BAM. Il-kompromessi fuq dawn it-tekst jfissru illi mandati natal il-tem li tim tana ta' negozja ġifiri illi nur il-parlament kellhom l-istess setta daqs li għandhom il kummissjoni fuq strument finanzjarju. Naħabba li l-Assemblea tagħna għandhom ikollha dawn l-drittijiet dawn l-istetta taħt l-Trattat ta' Lisbon naħta niflu kussinijiet bħal pereżempju preġizzjonijiet tal-programmar din hija kwistjoni politika u l-Assemblea tagħna għandha jkollha il- tissemmi li ħena. Aħna rridu nkomplu nisu fuq il-fat li ma nomx inneħu il-fat li l-parlament jista' jkompli nagħmel monitoraġġu jipparteċipa. Aħna rridu nkomplu nisu fil-fat illi il-politika esterna tagħna hija waħda maqsuba bejn istituzzjonijiet u għalhekk il-Parlament Ewropew irid irid iżomm il-, -il ġitt tiegħu li wkoll tgħaddi wkoll tiegħu sa ċertu punt. Anki fuq il-kustinja tal-banana, aħna jekk le ħajkun noqogħdu nistennew nittretta ġdid sabiex ikollu nistgħu niksbu is-settat illi aħna suppost għandna taħt aktar Lisbona, grazzi. Grassi, nadu għax tkaċ tijaj. Sur Potoshubs. Grazzi tassew, sur President. Pal-ċer tal-delegazzjoni parlamentarja li bolleru sejna naf bisħieħ l-importanza tal-istrument tal-Unjoni Ewropea li tappoġġa id demokrazija u id-drittijiet tal binidem li IDHR, speċjalment f'pajjiżi li qegħdin ibatu taħt eh, reġim totalitarju eh, tibati. pereżempju eżempju, eżempju, mara mill belarussja illi ġiet ikkundannata għal ħafna snin ta' xogħli bess f'kamp speċjali għaliex kienu qegħdin jaħdmu favur il-ġittijiet ta' detenzjoni. Minnu eżempju ta' fuq xi nitkellmu hawnhekk. Aħna rridu nħarsu n-nies f'pajjiżi totalitarji. Aħna aħna mill-aħħar ħirġna b'kompromess. Issa na xi ħaġa li hu pjuttost iktar flessibbli milli dak li kienna s'issa u nittama li issa minn issa l-qudiem nkunu nistgħu natu ħafna iktar ħarsin lil dawn il-persuni li qed jiġġieldu d-drittijiet. Bħal pereżempju nies fil-Belarusja. Grazzi Sur Paxka. Grazzi fid 10 ta' April 2009 kunsil sottometta proposta l-emenda lil regolament biex eh, noħolqu dan l-istrument finanzjarju kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi eh, in ġenerali u pajjiżi li jiżviluppaw mod partikolari u fid-daw tal dak li qed jiġri il-Parlament u l-Kunsill ma stawx jaqblu bejnietum u għalhekk kellhom ikollhom dan il-proċedura ta' konċiljazzjoni. Kien hemm eh, regoli ġodda li daħlu, femmiet li ġew skambjati, aħna kellna tmien laqgħat ta' trialogu li fl-aħħar mill-aħħar stajna inqarbu il femmijiet tagħna b'tali mod illi lum il-ġurnata għandna riżultat illi jgħidu possibbli illi nieħdu deċiżjonijiet strateġiċi permezz ta' atti mhux id-delegati. U dan ifisser illi għalmenu irnexxin nagħmlu biċċa xogħol tajba minn ukoll. Grazzi Signora Bazescu. Grazzi Sur President, jiena nilqa dan ir-rapport fil-kuntest ta' dinja li qiegħda li qiegħda tinbidel b'dak li huwa l poter ekonomiku u għalhekk aħna rridu jkollna din ir-relazzjoni ma' pajjiżi li għandhom saħħa kbira kummerċjali. Jiena naħseb illi paragrafu 5 huwa importanti ħafna. Illum il-relazzjonijiet kummerċjali tal-Unjoni jridu jkunu diversifikati ġeografikament. Il-sħobijiet tal-Unjoni jridu jisu sfidi tal-Presidenza. Aħna rridu nikondizjonaw l-għajnuna finanzjarja biex inkunu nistgħu eh, nkunu somwet il-ħsibijiet finanzjarji hemm ċertu pajjiżi li għadhom qed kaxkus saqajhom hawnhekk. U importanti li aħna nwettqu ċertu trattati bħal protokoll ta' Kyoto dawn il-pajjiżi jridu jkoll jaċċertaw illi jkun hemm leġiżlazzjoni illi la jellow teħtieġ u qablet fuqu għaliex inkella jista' jwassal għal abbuż u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi, Suskereski. Skereski. Daħseb li din irna xira nigzbu għanijiet eh, ċari fuq kwistjonijiet esterni. Il-situazzjoni hija waħda li teħtieġ li nipprioritizzaw l-affarijiet. ċertu appoċ għal demokrazija pereżempju aħna rridu nappoġġaw l-imprenditorjat sa ċertu punt, l-NGOs ukoll, il-Parlament Ewropew inħatar mill-soċjetà, mill-ċittadini. U allura u għadmir tagħna li aħna ngħidu x'naħsbu dwar il-perċentwali li jiġu allokati fuq l-affarijiet varji li nefqu nofqu fuqhom. Ġifieri għandna bżonn nagħmlu xogħolna kif suppost. Grazzi. Grazzi. Mena d-bekja il-kaċ di għaj, jisana d Sur Fuller. Grazzi, Sir President. Id-dibattitu kien wieħed interessanti u witta triq għal eh, ftejn maħjar bejn itna l-kol u iktar interazzjoni kooperattiva nittama. Iktar il-qoddim. U f'dan ir-rigward aħna jina smajt it-ħassib tal-Parlament u jien għandi kull fiduċa li nkunu nistgħu nilħuhom fil-qafas li mis multi uh, multi finanzjarju u li aħna ħan prezentaw fil-ġimgħat li ġejjin. Iżda naqbel ma' dak li jettu ħafna minnkom illi anki issa aħna nabżon bżonn illi jkun hemm ċertu ħarsien li jnata lil dawk li qegħdin jiddefendu drittijiet tal bnedmin Il-Kummissjoni taqbel illi hija problema fejn is-sistemi jużaw il-liġi tat-taxxa biex ikomplu joħonqu id drittijiet tal-bniedem u NGOs. Il-tibdiliet li aħna binna dwarhom jippermettuna li jkun hemm li naċċettaw eh, dawn eh, bħala spejjeż eligibbli biex imbagħad l-awtoritajiet ma jkunux eh, diduru għall ngos jew għall fondi tal-Kummissjoni. Aħna rridu nfakrukom illi Kummissjoni taf bil-talbiet tal-Parlament u diġà ħadet l-impenn formali biex tkun konformi bisħieħ ma' dispożizzjonijiet ġodda tat Trattat tal-Lisbona il-komunikat eh, tagħha dwar il-Budget for Europe 2020, il kummissjoni għamlet l-impenn għal dwar l-użu estensiv tal-atti delegati u s-Sinjura Lobile l-Menjon Orevoli illi referit għal dak il-parti ta' tekst musa mux għalfejn għodun kota nerġa. Imma nishtiq nerġa nisħaq illi il-kompromess li u dimkom i-prezenta l-lum il-ġurnata bilanċ t-siwi bejn il-Parlament u l-Konsil kull naħa jista' jara li hemm affarijiet li jogħġobhom u affarijiet ma jogħġobhomx. Iżda nisħaq fuq il-fatt li għandna bżonn inħarsu ħafna iktar il qudiem u mhux biss naraw sal ehm, qasam tal-relazzjonijiet interistituzzjonali. Jiena rrid ngħid illi jekk dan il-pakkett falli laqas ma nixiex għax induru aktar Imma ma nistgħux infallu, jekk aħna ma nadottawx din il-leġiżlazzjoni mhux se jkollna bażi fuq xiex nimplementaw il-budget għall ICI Plus u il-miżuri komponenti tal-banana. Għall ICI Plus aħna mhux nkunu nistgħu nippromuovu l-interessi tagħna e, u għall miżuri akkompanjanti tal-banana, il-Komissjoni tittejt maċċar illi l-fondi mhumiex disponibbli minn ebda għajun ieħor bħal mawma il- fond tal-iżvilupp Ewropew. Jekk eh, dawn il-miżuri ma jiġux adottati l-Unjoni ser titqis bħala imsieħeb kummerċjali li wieħed mhux mista jorbot fuqu u din ħajfisser iktar konsekwenzi negattivi um, u anki konsekwenzi negattivi għal msieħba tagħna tal-ACP ċittadini tagħna mhux qed jistennew dan minnaħa tal-Unjoni Ewropea iżda me xorta waħda nixtieq nisħa fuq il-fatt illi dan il-kompromess huwa riżultat tajjeb għall unjoni Ewropea bħala attur wieħed f'din dimensjoni esterna kemm għal kooperazzjoni tal-Unjoni ma' l-imsieħba strateġiċi taħa strateġiċi kif ukoll mal-pajjiżi li produċu l-banana fil-pajjiżi ACP. Grazzi. Grazzi tassew, Kummissarju. Mela, issa, il-reporters. Is-sur Görens, 3 minuti. Grazie President, għanna kif smajna il-Komissarju Fuller illi tkellem dwar biex użaw il-klim li użaw operazzjoni kooperattiva. Aħna kuntenti nikoperaw ma' kull min etawnek. hawnhekk. Diffiċli li nikoperaw ma' xi ħadd li mhux qed u li iktar jispikka mill-assenza tiegħu. Eh, li kiku dawn il personi li kena teologi maħon kienu għonek illum, kiku sajna nitkelmu dwar xifridna, sajna nitkelmu kol u dak li għadna. U ħana kien jina kiku xtaqt kolli l-opportunità, kiku jina kien l-opportunità u koll fil-komitat tal-izvilup, ħana kiku sanna nitkelmu dwar il-vizjoni konġunta għall-izvilup u l-kooperazzjoni f'dak il-qasam u kif niftaw nivolvu l-kulħat. U s-sat membri kolla Dan ifisser skont it-Trattat ta' Lisbona li kulħadd jerfa' responsabilità tiegħu, kulħadd jaqsam u jerfa' responsabilità tiegħu. Is-sitwazzjoni bħalissa hija li istati membri qegħdin xi fil-mija tal-flejes tagħhom taħt ir-responsabilitajiet tagħhom stess fil-iżvilupp ta' kooperazzjonijiet. Ġifieri huwa sewa xieraq mela l-istati membri jkollhom l-aħħar kellhom fl-aħħar mill-aħħar meta jiġu l baġit nazzjonali. Hemmhekk il-Parlament Ewropew m'għandux dritt li jgħid xejn. Il-Kummissjoni tirċievi ammonti sostanzjali illi mbagħad il-Kummissjoni tuża skont mandat illi tingħata lilhom mingħata l-istati membri u dan jisara fl-IDF iżda m'hemmx baġit għalih issa, u meta dan iseħħ il-Parlament Ewropew ħajtwarrab. Għal darb'oħra il-Parlament m'għandhomx dritt jgħidu xejn. Issa, abbonzajr ħafna huwa vestit fil-Kummissjoni fejn dawn jistaw jinfokaw artiklu 2.0 illi jitfanna fuq l-istess livell tal-konsil. Iżda xorta waħda da ma seħx. So ma jistax ikun pawserinek aħna narruħax naqdu f'dak li huwa il-kooperazzjoni li tkompli tiżviluppa u nikkooperaw bejnietna. Insomma, għadhom ma realizzawx ma nriżolawiex din il-Komissjoni u l-Konsil. Rid nifakkarkom li minnaħa il-koordinament u l-politika qed tiġi mċaħda lilna. Mhux qed ittuna il-possibilità illi għalmenu tista' tippermettilna ammonta rispett minnaħa tal-istituzzjonijiet l-oħra lejna. Aħna meta ġejna għal kwistjonijiet u diskussjonijiet fuq l-External Action Service, ma sar xejn, ma sar namlu xejn. xaqna namlu. Aha, minn dak li ħna ridna ma ħadna xaħna minna minn kollox, minna lil ma jisfen. Biex ikunu nistaw niprofaw sibu kompromess. U aħna għamilna sforzi doppi. Speċjalment fil-Komitat tal-Iżvilupp u jinaħseb illi li sussanijiet missom illi semmewa di u isuwa ħafna iktar. Kien jostħo inna l-menu daqsek. Suxud. Grazzi. Jina nisa naqbel bism Sur Gurens meta kritika u maqdar il-konsil li mux għadin għawnek l-lum. Iżda nixin l-opportunita wara dan il-klim kollu sabiħ dwar kompromess u xnafijin, nistiġ bitkom attenzjoni għal-fat illi il-Kummissjoni għanda tissottometti dokument li huwa maħdum mill-ġdid fuq l-ICI Plus il-Komissjoni ma tistax tkompli taħdem u tkompli għaddejja b'dokument illi ġi rifettut kemm xejn fuq fuq. Leġislaturi issa qed jiffukaw iktar fuq is-sħobbija fuq għandna kif niżaw dan il-sħobbijiet ma' ħaddieħor ma' pajjiż oħra. Dan huwa l-element Ew linji tal-politika tal-Unjoni. Dan għandu jkun konsistenti pereżempju mal-politika tal-iżvilupp. Il-dokument strateġiku, però ma jis dana dawn il-punti kollha u l-lan tal-pjanar multianwali fuq livell finanzjarju biex inqisu l-interessi ekonomiċi jiġu appoġġjati kif suppost mhux qed isir kif suppostu. Ma nistgħux nużaw il flejes tal-kontribwixenti tat-taxxa b'dan il-mod. Dan kellu jkun dokument ġurnat li jis il-problemi u ħtiġijiet u bżonijiet tal-lum il-ġurnata. Ġifieri ma nistawx mhux ngħid li aħna qegħdin nagħmlu dawn irridu għom aħna dawn id-dokumenti ta' strateġija nfassluhom kollha aħna vera il-Kommissjoni għandha tagħmilhom imma fl-ħamil aħħar aħna nistgħu nagħmlu vito jekk ir-riżultati ma jogħġbunix. Ġviri, ġenerazzjoni ġdida ta' istrumenti ta' finanzjament irridu jużaw mod sew dan il-prinċipju ta' rafti delegati. Grazzi. Is-Sinjura Gall. Grazzi, nir nirringrazzja il-kontributi kolla li saru għad-dibattitu nirringrazzja għom ta' dan iskambju ta' opinjonijiet u anki għal-problemi li ġew imqajma jina naqbel bisħiħ mal-kollegi illi għati kollom dan it-ħassib għalli xuma ma jridux illi naħol u dan il-preċedent. Aħna irridu illi konna strumenti ta' finanzjament li jkunu koerenti u dan għandu xieqsa mod partikolari l-istrument tal- tal-IDHR li huwa l-istrument eh, għal drittijiet tal-bniedem, demokrazija li għana għan nfisser li għanna bżon strategija komuni flimkien maċ ċittadini. Għaliex eh, huwa fl-interess tagħhom li huma jiġu involuti meta qed nitkellmu fuq il-finanzjament multi annwali. U dan issa irridu issa m'hemmx tagħmel irridu eh, eh, noqogħdu bli għandna. Jiena nifhem il-tħassib tal-kollegi tiegħi. Iżda issa issa wasanna għal dan il-kompromess, issa xirna nagħmlu l-passi l qoddim għal dak li huwa dawn l-istrumenti finanzjarji u irridu nirreġistraw il-fatt illi dan il-pass żgħar kemm mużar sar il-qoddim. Iżda issa rridu nkoll nagħmlu mod illi dak illi ġie deċiż fil-fatt jiġi mwettaq u applikat sew fil-perdi li mis ta' finanzjament. Għalhekk aħna għandna żewġ responsabiltajiet aħna hawnhekk. Issa nġildu għal aħħar sentej, ma s nibqgħu sejrinek. Grazzi Issur sur Loħbiller għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, nixtieq niġi lura fuq l-istrument ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Dad-dibattitu qed juri li dal-istrument huwa wieħed li fih il-Parlament diġà dejjem kellu fiduċja kbira u kellu passjoni enormi. Imma nistgħu naraw anke pereżempju fid-diskussjoni li għaddejja bħalissa fuq l-endowment għad-demokrazija illi għandu huwa ċar li aħna rridu nagħmlu dal-istrument iktar flessibbli lest li li jkun lest li jappoġġja il-teddit kollu li jkun kontra s-soċjetà ċivili kif ukoll il-movimenti l favur demokrazija. Imma permetti li nirrepeti il-prinċipju tal-involviment tal-Parlament Ewropew fil-ħolqien u fil-ġestjoni ta' strument ta' demokrazija ġi aċċettat minn kulħadd mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istati mem membri u s-soċjetajiet ċivili u nixtieq nitlob u nistieden il-kollegi biex jipreparaw ruhom għal ġlita li ġejja l-aħħar darba ridna nitħabtu <coughs> favur l-eżistenza ta' dal-istrument u issa rridu nitħabtu biex jittejjeb dal-istrument. Grazzi. L-Onorevoli Mitchell għal zeċ minuti wkoll. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi fih dan il-proċess ta' konċiljazzjoni għavolja għanna tħassib. <coughs> Nifhem li ju għamel mill-aħjar biex ikun ikollu l-iktar suċċess bħala konklużjoni. Imma jiena rrid ngħid din illi illi taħt it-Trattat ta' Lisbona illi pajjiżi ma kienx riet wara żewġ referenda aħna kienu għalulna li ħajkunna settat ċari ta' kodeċiżjoni bejn it-tlet istituzzjonijiet. Fatt ta' erja speċjalment ta' li għandu jisemma kooperazzjoni u jien ma nistax naċċetta issa illi dan kien il-każ fejn il-Kunsill involut, il-Parlament għandu jkun involut f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċessi leġislattivi. Jiena fl-ebda stadju marrit nara il-parlament li jkollna fil-macro management la għanna l-ħiliet u laqqas għanna l-ħin. Imma fil-proċessi leġislattivi wara, fi żmien ta' wara Lisbona, speċjalment, huwa responsabiltana, responsabilta tagħna u hija responsabilta li toħroġ mill-bażi tat trattat memx punt li aħna nuqodu nejdu li għamlu din il-ħaġa u dik, un bat namlu xi ħaġa oħra. <coughs> aħna li narfu minn dak li namlu u nappella l-Kommissjoni li f'dak li qed tagħmlu dwar ir-rispett tal-setat ta' koleġizlazzjoni mal-Parlament għad baqala ħafna x'tittejjeb se jkun hemm żmien meta intom tiġu lura mal-Parlament u mbagħad il-Parlament jista' ma jkunx daqshekk eh, akkomodanti daqskemm tixtiequ jekk intom titrattawna ħażin. <coughs> u permettuli ngħid ukoll dwar l-istrument partikolari li għandi responsabilità għalija li huwa dak finanzjarju għal żvilupp ta' kooperazzjoni u għacċar li kien hemm iktar kooperazzjoni qed nitkellmu fuq sitt biljuni fis-sena. Huwa ċar illi għandek ħafna ħajjiet li jistgħu jiġu salvati jekk anka jekk ikollok ċertu koeżjoni taħdem. Grazzi ħafna kollega Mitchell. U issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Vidal Quadras. Grazzi ħafna f'dan l-istadju tad diskussjoni jekk tippermettuli nixtieq indaħħal ftit soġġettività bħala president tad delegazzjoni ħassejt li kont isni student qed nippreżenta e, essej ta' kwalità għolja f'dak li għandu xaqsam ma' kwalità, sintassi, grammatika, imem dak xejn ta' punt nieqes fl-aħħar vers li intsejnieh Ekk qed inħossni issa Grazzi ħafna tal-kliem ġentili tal-kollegi tiegħi. <coughs> Imma f'tal istadju hemm jew le preċedent f'dak li għandu x'jaqsam mal-istrumenti l-iktar importanti li qegħdin eh, f'dan il-ftehim ta' tranzizzjoni u naħseb huwa eh, huwa sinjal eċċellenti għal futur. F'dan il-ftehim il-Kunsill tagħna dikjarazzjoni politika intrabat biex ikkonsidra l-użu sħiħ tal-atti delegati fl-istrumenti tal-futur ta' dan it-tip u allura meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' strateġija jiena nemmen li meta nitkellmu fuq strateġija b'dan il-ftehim, aħna ħadna, għamilna progress kbir, ovvjament, meta inti tpoġġi bil-qeda fuq il-mejda ta' negozjati mal-Kummissjoni u ħad titkellem fuq kull punt li għandu x'jaqsam ma' kull pajjiż li jesporta u kif il-flus li jintbatu jingħataw lil dal-pajjiż kif se jintefqu euro euro u skont il-kriterju prioritajiet differenti, ovvjament dak l-istadju, l-istati membri se jkollhom xi ħaġa xi jgħidu taħt il-proċeduri ta' qabel imma jinnemmen f'dan il-punt il jekk aħna ninqataw minn dan il-pass konkret aħħari naħseb inkunu qegħdin nitolbu żejjed. Nipretendu żejjed allura rridu nirrikonoxxu li għamilna progress u rridu nirrikonoxxu li konsegwenzi politiċi f'dan l-istadju ħajkunu konsiderevoli ħafna allura nirrepeti minn pożizzjoni tiegħi biex biex tivvutaw favur, grazzi. Mela, bekk nistgħu nagħlqu dan id diskussjoni u il-vot għal-għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss huwa dikjerazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar